il-proposta u l-appoġġ tagħkom ukoll biex niżviluppaw il-grids meħtieġa fl-Ewropa l-2020 u l ingrazzi. Grazzi Kummissarju u nixtieq li ringrazzja wkoll ir-rapporter is-Sur Sosa Wagner. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa rapport tas-Sur Derozza is-servizzi soċjali ta' interess ġenerali. naddilu l-kelma din l-introduzzjoni. Grazzi u lejla tajba President l-appoġġ dwar futur ta' servizzi soċjali uh, futuri u kol lan li għanna biex intejbu dawn il-kondizjonijiet dan huwa bbażat fuq konsultazzjoni wiesa mal-soċjetà ċivili, l-msieba soċjali, l-awtoritajiet reġjonali u wkoll politiċi li jinkludu 285 emenda dal rapport Nippruvaw nżommu l-integrità ta' dawn il-kompromessi fil-vot għada e, l-stakeholders tal livell u li għet jiġi propost għalija di huwa l-iktar aspett importanti tar rapport hawnhekk nistgħu ma naqblux fuq prinċipju fuq regoli iżda il-grupp ta' idma propost qed joffrilna mod ta' kif nasu soluzzjonijiet li nistgħu nimplementaw jien kol nipprova li jkun hemm forum biex nimmonitoraw il-progress tal-grupp ta' ħidma u wkoll jagħmel inizjattiva fuq pereżempju l-voluntary Eh, quality Framework. Dan ukoll li tejjeb is-servizzi eh, pubbliċi b'mod ġenerali mhux biss eh, huma ferm importanti għas-soċjetà iżda wkoll huma importanti għall-ekonomija. Servizzi pubbliċi kontribwixxu għal 26% tal-GDP u jimpjegaw 64 miljun persuna terz minnhom huma impjegati fis-servizzi tas-saħħa. Eh, riċerkaturi li servizzi pubbliċi huma ferm importanti biex intejbu il-kwalità tal-ħajja tal-ċittadini u kollna inklużjoni tieħa fis-soċjetà u noffru wkoll koeżjoni soċjali u territorjali rapport kif inhu bħalissa jagħmel joffri riformi fuq inċertezzi legali li hemm eh, u jidentifika soluzzjonijiet bħal per eżempju diffikultajiet li ħorġu minn procurement u kol regoli tal state aid dan ukoll u rwol importanti għal uh, biex ukoll ikonna compliance mill kontratturi subcontractors u, u kriterji ambientali u kol qed jitlob li jkun hemm statut tal-Unjoni Europea fuq uh, soċjetajiet reċiproċi. Id-dinja nbidlet ħafna sa mill-2007 l-aħħar okkażjoni fejn is-servizzi soċjali kienu indirizzati f'dan il-Parlament il-regolamentazzjoni, eh, il-modell ekonomiku kif proposta mill-Kummissjoni falliet fl-ħar dik is-sena dan il-falliment wassal għal spejjeż soċjali, umani u ekonomiċi. Kien hemm ħafna kien hemm deficit li tela ħafna bħala konsegwenzi ta' nazzjonalizzazzjoni u kol dejn fil-banek li waslu għal ħafna austerita, programmi ta' austerita li qed joqtlu jolqtu l-iktar vulnerabbli dan għamel pressjoni fuq il-fondi ta' servizzi soċjali rapport qed jitlob li jkun hemm programmi eh, eh, aħjar tal-Unjoni Ewropea biex nindirizzaw dawn il-problemi minħabba l-kriżi ekonomika u tal-impjegi li qed ċittadini tagħna għandhom bżonn iktar minn qatt qabel ikollhom aċċess ta' servizzi tajbin, servizzi soċjali tajbin u koll ekonomija u soċjetà tagħna għandna bżonn valur miżjud biex dawn is-servizzi jistgħu jagħtu jiena nisper dan ir-rapport jista' jiġi adottat bi sħiħ għala u jiena ħerqan li naħdem mal-stakeholders kollha biex nassiguraw li ċ-ċittadini tagħna ikollhom is-servizzi li jixirqilhom biex nikonkludi nirringrazzja lil kulħadd li ħadem miegħi fuq dan ir-rapport, ix xedaw rapporters l-istaff il dawk kollha fis-soċjetà ċivili li ħadu sem u prezentaw ħafna ideat innovattivi li jiena nispera l grupp ta' ħidma ser jkun f'pożizzjoni li jiżviluppa eh, fi żmien li ġej. Grazzi. Grazzi Sur Derossa. Signora Bastos titkellem? Kjoġbok? O relatório que debatemos é de particular importância, tendo em conta a influência que os. Grazie tassew, Sur President, hija kwestjoni ferm importanti għaliex tqis l-importanza li servizzi ta' interess ġenerali għandhom fil-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini Ewropej kif ukoll kif fil-kożjoni soċjali kif ukoll fil-kabbir ekonomiku il-formulazzjoni ta' dan ir-rapport tas Sur De Rossa kienet tajnuna u kienet ta' pozittiva ħafna din kollaborazzjoni. Aħna adottajna fil-Kumitat ta' Kompetenzi numru ta' eh, punti. Il-Kumitat ta' impjieg laħaq riżultat li jina fil-fatt nixtieq nifraħlu r-rapport għal dak li rnexxilu laħaq. Però tħassi prinċipali għalina kien li ngħidu b'mod ċar li il- kompetenzi dan il-kas taqaf taħt l-istati membri, l awtoritajiet nazjonali u ma dawk li għandhom il-kompetenza u ma dawk li ridu jorganizzaw jiffinanzjaw servizzi soċjali ta' interess ġenerali u affermi importanti u koll li koll armonizzazzjoni fuq livell Ewropew għaliex hemm realtajiet ta' servizzi soċjali ferm differenti fi 27 stat membru. Wieħed jista' jaħseb is-servizzi tas-saħħa, il-previdenza soċjali, il-housing. Jekk wieħed ma jarafx u ma jkunx jaf is-sistema b'mod tajb aħna ma nkunux nistgħu noqorbu eh, lejn dawn is-servizzi ta' interess ġenerali. Grazzi tassew. Merci, Monsieur le Président. La clause sociale. Merci, President Il-klawzola soċjali ta' cross-cutting f'artiklu 14 ta' Trattat ta' Lisbon garantixxi drittijiet soċjali tigarantixxi wkoll aċċess ta' servizzi soċjali ta' interess ġenerali u issa wasal iż-żmien nuru liċ ċittadini Ewropej li aħna qegħdin nagħmlu progress fuq dan. Aħna rridu nagħtu dawn is-servizzi uh, ir wall il-post tagħhom fejn jixir ilhom flaggi fejn aħna nanalizzaw regoli fuq kompetizzjoni u għammek aħna rridna assiguraw li l-politika soċjali tkun fil-qofol ta' kollox. Din hija opportunità biex nenfasizzaw l-importanza ta' dawn il-prinċipji, prinċipji ta' universalità ta' servizzi soċjali ta' interess ġenerali li jikontribwixxu għal eh, benesseri u progress soċjali. Sinjora Bastos qalet li issa wasal iż-żmien li nieħdu azzjoni konkreta. Iva, wasal iż-żmien li nieħdu azzjoni konkreta u għaldaqstant jiena nissuġġerixxi li nimxu l-qudiem nappoġġaw istrumenti leġislattivi fuq livell Ewropew u nappoġġaw is-servizzi soċjali ta' interess ġenerali u wkoll nisolbu kom biex tappoġġaw il-lab bots ta' rezoluzzjoni alternativa li prezenta il-ħodor. Is-sur Howitt issa kjoġbok. President huwa tajjeb li dan il-Parlament Ewropew eh, jagħmel li jista' biex l-Qorti Ewropea ma taħħalx il mod partikolari li eh, hemm drittijiet soċjali li huma importanti ħafna iktar minn dawk tal-kompetizzjoni u rridu wkoll nipproteġu servizzi pubbliċi kontra dawn it-tnaqis li qed isir f'dan iż-żmien ta' austerità ekonomika. Il-gvern eh, lokali jilqa li dikjertjoni tagħna li l-aħjar mod ta' kif nipproteġu servizzi soċjali huwa id-dispożizzjoni ta' pubblika u soċjali mod partikolari dak in-house. Eh, nilqgħu wkoll il-fatt li eh, hemm forma hemm it tentering huwa forma waħda ta', ta kif jistgħu jsiru dawn l-affarijiet il-cooperatives u l-mutuals jistgħu jilqgħu eh, l-isforzi li qed nagħmlu aħna l-ekonomija soċjali l-etika ta' servizzi pubbliċi għandhom jitlu f'din ir-riżoluzzjoni. Jiena nifraħ li rapporter u nisper li l-Kummissjoni ser jirrispettaw il-prinċip tal-votazzjoni tagħna meta aħna nivvutaw għada. Thank you, Mr. Howard. Madam Figueredo is next. Brigada, Signor Presidente. Signora Figueredo, kjoġbok. Grazie, nibda billi nisħaf l-importanza ta' servizzi pubbliċi b'mod partikolari dawk soċjali. Mod importanti, l-iktar dawk soċjali, aħna rridu nbidlu jew nas nippruvaw nintegraw dawk dik politika ta' ma' politika ta' progress soċjali fejn ikun hemm garantit għal aċċess eh, li ċittadini kollha servizzi ta' interess soċjali. Kulħadd irid ikollu aċċess iżda l-aktar dawk l-iktar dajfa. Għana għanna nalqu l-forum tal-liberalizzazzjoni u għanna niprivaw nqisu l-konsegwenzi soċjali illi din it-tip ta' liberalizzazzjoni kalla fuq ħajjet in-nies. Dan it-kallema fuq liberalizzazzjoni importanti għal progress soċjali, l-enerġija, trasport, il-posta, l-ilma, l-komunikazzjoni, s-saħħa, l-edukazzjoni u l-progress soċjali. Għal dan għanna din l-sfida illi ħana għadin nsemmuha. Du parser daħħeġi sobru ftur du servizzi għaġi ntrexxiraw Ker kongratuar u colega de Roça, sublinhando o facto de estarmos perante um Grazie, nixtieq nifraħ lil kollega de Rossa. Din hija tassew kwestjoni essenzjali din tal-ekonomija soċjali tas-suq. Aħna rridu nħarsu dan kollu fl-Ewropa. Rridu nifmu li din hija essenzjali għal eh, koeżjani tal-Ewropa memx fl-istati membri kolla livell ta' protezzjoni minima lex dan għax vedet jirrespetta l-autorità nazzjonali tal-entitijiet lokali. L-istituzzjoni Ewropej jistaw jaqdu rwol aktar wisa biex jamministraw dan is-servizz. Ir-rwol tagħhom irid jitqies, il-parir tagħhom ukoll irid jitqies. Meta jkun hemm kriżi kif qed ngħixu bħalissa, is-servizzi soċjali ta' interess ġenerali huwa tip ta' netwerk ta' protezzjoni għal kategoriji l-aktar zvantaġġati jew dawk li ma jaqalawx biżejjed flux biex ikollhom aċċess għas servizzi privati. Min għandu s-seta li irid jara li dawn is-servizzi jkollhom il-finanzjamenti neċessarji biex bekk kun jistgħu jgħinu lill kategoriji kollha tal-popolazzjoni. Grazzi. Nisimaw mill-Kommissarju. Grazzi aħna smajna u segwejna il-diskorsi u l-interess ġenerali. Naqbdu ma l-idea ta' Aħna naqblu li r-rwol importanti ta' servizzi soċjali biex nejnu l-nies f'ħajjithom kollha u natuhom l-opportunità jipparteċipaw ukoll fis-soċjetà u kunu jistgħu jkollhom drittijiet fundamentali, għaw drittijiet fundamentali tagħhom u importanti garantixxu aċċess universali għal kwalità Eh, servizzi soċjali ta' kwalità tajba li jistgħu jitlaħqu minn kulħadd. Il-Kummissjoni taf x'inhuma eżattament il tassib li għandhom l-awtoritajiet pubbliċi u dawk li joffru servizzi wkoll. Eh, aħna nixtiequ nenfasizzaw li l-istejtiet tal-Unjoni Ewropea wkoll regoli ta' suq intern jistgħu lejn l-awtoritajiet pubbliċi biex jiffinanzjaw servizzi tajbin ta' kwalità tajba. Aħna wkoll nemnu li wħud mid-diffikultajiet li qed jintaqgħu magħhom l-stakeholders ġejjin minn nuqqas ta' informazzjoni nuqqas ta' għarfien ta' kif jiġu applikat regoli tal-Unjoni Ewropea u bħala riżultat li kummissjoni għamlet għatta għodda fl-aħħar snin biex tagħti iktar informazzjoni iktar eh, eh, kjerifika li l-stakeholders u s-rib għaw namlu dan il-Komissjoni u kol edha fi proċess li tamer revizjoni tal-state eh, aid u regoli tal-public procurement Eh, aħna rridu nieħdu wkoll in konsiderazzjoni speċifiżajiet tas-settur tas servizzi soċjali u dawn għandhom jiġu proporzjonati ma' distorsjonijiet tal-kompetizzjoni li f'dan is-qasam. L-inizjattiva se tkun parti minn approċċ iktar differenzjat għall eh, istejta tas servizzi pubbliċi kif ħabret il-Kummissjoni f'Marzu fuq il-Republiku il-Komissjoni <coughs> għamlet dibattitu eh, ta' kif nistaw konnektar flessibilità u iktar ċerezza dwar regoli ġa eżistenti u kol nofru servizzi ta' kwalità tajba. Naħseb li nistaw ikonna progress dan il-qasam. Jien ukoll nixtieq nikkommenta fuq l ideja li ġiet diskussa fit tielet forum tas servizzi soċjali ta' interess ġenerali, mod partikolari l-istabiliment ta' grupp ta' livell oli li involvi ħafna stakeholders il-Parlament, il komissjoni il konsil il-Kunsill, il reġuni eh, l-imsieba soċjali etc. Aħna ovvjament aħna lest dialogaw fuq l-applikazzjoni ta' regoli Ewropej uh, bħalma rajna fil-Kostituzzjoni uh, Pubblika reċenti fis-sin aħna rridu nassiguraw ukoll li dan tip ta' dialogu irrispetti r-rwol ukoll ta' ħafna istituzzjonijiet kif definiti mit-trattati u wassu ir riżultati konkreti. Aħna ukoll inħossu li jkun iktar tajjeb li nibnu fuq strutturi ġa eżistenti. Il-Kummissjoni għalesta li tiddiskuti fiktar id dettall kif dan it-tip ta' trialogu jista' jiġi organizzat. Grazzi. Grazzi ħafna u ukoll nirringrazzja sur rapporter Sur De Rossa. Ħbib tiegħi għandna għandi aħbar tajba li kon fallinna biss l-aħħar rapport għanna il-rapport ta' Sur Kaċmarek dwar l-impatt tal-politika tal-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea.